CLFD u mit-23 ta' ġunju tal-2010 ser ikun membru ta' non-attached. Iġifiri membru mhux affiljat l-autoritajiet kompetenti tal-Olanda għallu li Luis Bontes uh, ħadlu postu s-sur Lucas Hartong u s-sinjura Janine Hennis Flashert ħadila posta s-sur Jan Mulder sa' 22 ta' ġunju tal-2010 ġifiri mil-bira. Jena nilqa li żewġ kollegi il-ġodda Grazzi. Taħt artiklu 3 paragrafu 2 ta' regolamentazzjonijiet tal-Parlament Ewropew kemm il-mandat jiġu eh, verifikati u wkoll ċertifikati ta' eh, kwistjonijiet nazzjonali jinħarġu is-sur Hartong u il-sur Modler ser jieħdu parti mill-parlamenti mil se dak iż-żmien ser jiddikjaraw li se dak iż-żmien ser ikollhom xi ruoli oħrajn li jistaw jkunu f'kunflitt ta' interess ma' funzjoni ma' ruoli ta' membri tal-Parlament Ewropew. Għandi u koll mozzjonijiet dwar il-